li bdew negozjati interistituzzjonali skont l-artiklu 9 u design paragrafu 1 ta' regolament relazzjonijiet li għandhom il-negozjati il-mandati għal dawn negozjati s għon fuq il-website tal-plenarja u titli is ikunu publikati fil-minuti ta' seduta skont l-artiklu 39 ċe eh, deputati li formaw poru meridu jibatu bil-miktub sa' nofs lej għada l-erba ta' lulju sabiex kun votazzjoni fuq deċiżjoni tal-bidu ta' dawn il-negozjati. Jekk ma jkunx hemm talba l-votazzjoni fl-awla fuq deċiżjoni dwar il-bidu ta' dawn il-negozjati sa' din l-iskadenza il-kummissjonijiet jkun jistgħu jibdew in negozjati